irridu noqtlu soċjalist, jgħid il-kelli. Grazzi, tajjeb wiz, tajjeb. Votazzjoni maluqa. Adopted. The next item it is the objection pursuant to rule 106 Mela l-punt li jmiss hija l-oġġezzjoni għal regola skont ir-regola 106 l-awtorizzazzjoni tal-qamħerrun modifikat ġenetikament Ennek 603 eh, te 25. Il-rapporter wa Bart Staz. Anzi, l-ewwel għan votaw skużawni, l-ewwel nivvotaw il-punt 13 14 flimkien, għax hija l-awtorizzazzjoni tal-istess Amherun, nivvotaw L-ewwel fuq il riżoluzzjoni tal-rapporter Silvi Goddin mbagħad wara l-oħra jekk l-ewwel waħda ma tiġix adottata. Fuq la bozza riżoluzzjoni li prezentat minn Silvi Godin, votazzjoni miftuħa. Everybody had voted? The vote is closed. Votazzjoni maluqa maddiċ. Mela, en votaw fu il-labozz ta' eh, Bart Stiles, Eleonora Evi, votazzjoni miftuħa. Koħat vota tajja quiz, votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa naddu għal punt 15. Fuq it-trasparenza, kontabilità u l-integrità tal-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. L-Onorevoli Childers, the rapporteur Nibdew bil-kompromess numru 1. Minu a favur? Kontra? Assenzjonijiet? Għaddit. Issa votazzjoni numru 4, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Kompromess 2 minu favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Issa emenda 6, favur, kontra, Astensjonijiet għaddit. Menda seba. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. Menda disa. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. Menda għaxra, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet Emenda 11, dawk favur kontra, astensjonijiet, ejja namlu verifika. The vote is closed. Rejected. Amendment 12. Maddiċ, issa l-emenda 12 minu għafavur. Kontra. Astensjonijiet. Addiet. Emenda 13 favur kontra assenzjonijiet ma ditx. Emenda 17 min huwa favur kontra assenzjonijiet ma ditx. Emenda 15 favur kontra assenzjonijiet għaddit. Emenda 16 minn huwa favur kontra, astensjonijiet, e namlu verifika. Kuħat vota? Votazzjoni maluqa. Matiċ. 114. Chi a favore? Contro. Men 14 minu a favur, kontra? Astenzjonijiet. Emenda 18. Min huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Kompromess tlieta. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 19. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 21, żewġ partijiet, l-ewwel parti minn huwa favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti, dawk favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda tlieta, dawk favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 23 minn huwa favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 25 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 26 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 27 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 28 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit Emenda 29 dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Emenda 30 dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Emenda 31 dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Emenda 32 dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Emenda 33 dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Emenda 34, żewġ partijiet, l-ewwel parti min huwa favur. Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Tini parti daw favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Emenda 35, dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Emenda 36, dawk favur? Kontra? astensjonijiet maddiċ. Emenda 37 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 38 dawk favur, kontra, astensjonijiet Addiċ. Emenda 41 dawk favur, kontra, astensjonijiet Addiċ. Emenda 42 favur, kontra, astensjonijiet Addiċ. Emenda 43 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Menda 44 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 45 dak favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 46 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 48 dak favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 24 maqsuma f'żewġ partijiet l-ewwel parti min huwa favur. Kontra? Astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur? Kontra? Astensjonijiet e nagħmlu verifika. Kuħat tivvota? Votazzjoni magħluqa. M'għaddiċ. Minda u erbajn. Emenda bil-fom tal-ICR. Għaw oġezzjonijiet għall-emenda bil-fom li għunet? Jider li le? Mewx oġezzjonijiet fil jen votaw l-emenda 47 bl-emenda orali tal-ICR. Minu għafavur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Issa, nivvutaw fuq l-emenda 65 minn huwa favur. Kontra? Astensjonijiet għaddit. Emenda 49 favur. Kontra? Astensjonijiet għaddit. Emenda 59 favur. Kontra? E namlu verifika. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Approvato. Għat vota votazzjoni maluqa għaddiet. Emenda 62 dawk favur. Kontra? Astenzjoniet għaddiet. Emenda 69 dawk favur. Kontra? Astenzjoniet għaddiet. Emenda 50 dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet għamlu verifika. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Kuħat il votazione votazzjoni maluqa addit. Mela, ejja nivvotaw issa fuq il-kompromess numru erba'. Dawk favur? Kontra? assenzjonijiet Għaddit. Ejja nivvotaw fuq l-emenda 52. Dawk favur? Kontra? assenzjonijiet Għaddit. Emenda 53. Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. Emenda 54, zewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Tieni parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet għajn għamlu verifika. Kuħat il-vota? Votazzjoni maluqa? Għaddit. Jinvotaw issa fuq l-emenda 55 żewġ partijiet l-ewwel parti. Min huwa favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Ejja nagħmlu verifika. U ħadd ivota? Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emendamento 56, chi a favore? Emendamento 56, doc favur? Contra? Min astenzjoniet għaddit. Emenda 57. Favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Emenda 58, dok favur? Kontra? Astenzjoniet? Dina, naħseb li addit. Emenda 61 dawk favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. Emenda 63. Settebaj. Mm, kontra assenzjonijiet. Għaddit, ma jgħamlu verifika. Kwaħt vota votazzjoni marruqa. Emenda 64. Tlet partijiet l-ewwel parti. Min huwa favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tieni parti min huwa favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tielet parti favur kontra astensjonijiet m'għaddietx. Emenda 67. Favur kontra astensjonijiet għaddit. Ejja votaw fuq l-opinjoni, la bozza l-opinjoni kif ġiet emendata, votazzjoni elettronika. Kati vota, votazzjoni maluqa, għaddit, unanimità.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 Għal darbohra nixtieq nitlob li dawk il-persuni li ma jinteressomx mill-punt li li jmiss biex ikunu ħallew il-kamra. Punt li jmiss u l-punt 16. Is-semestru Ewropew għal koordinament ta' politika Ewropea il-sħarriċ annwali ta' tkabbir tal-2016 nixtieq nibda immedjatament billi ngħaddi il-kemma l-rapporter Andrej Kovacek, naddi l ilek. lilek. Grazie ħafna, Sur President. Kollega, għan prova nispiega fil-qosor il-punti ewlenin li jinsemmi f'dan l-abbozza opinjoni. Palma tafu il sarriċ annwali ta' tkabbir li jibda il-ċiklu li jmiss ta' koordinament budgetarju annwali ġi publikat fil-ġranet ilu. Apparti politika ekonomika, u progress jiservi wkoll biex jeżamina l-progress lej il-mixja għal miri tal-2020 u għek sfortunatament l-titif ċertu oqsma kien limitat ħafna f'dawn iż-żin. Jiena naħseb li huwa importanti li nikkonfermaw l-impentana lej dawn l-impenji. L-Ewropa titur l ċittadini tagħha li għanda strateġija soda li mhux biss tistaċċelera l-kupru imma ukoll terġa' Eh, titla fuq it-triq tal-żvilupp sostenibli u tkabbir sostenibli. L-Europa 2020 ma tilfitx rilevanza u xorta waħda tista' servi bħala qafas biex tippromovi l-impjiegi u tkabbir. Eh, l-lezzjonijiet li tallimna mill-istrateġija tal-Lisbona huma parti minn strateġija komprensiva li issa li nsabu f'nofs iċ-ċiklu hemm bżonn li nerġgħu nixfrunawha wara snin, wara ħames snin ta' ġestjoni fuq meta qasira ta' żmien hemm bżonn li nerġgħu nibdew niċċaqal u, u l-enfasi tagħna trid tifoka fuq viżjoni għal medda twila ta' żmien għall-Ewropa u importanti nerġgħu neżaminaw eh, l-Istrateġija Ewropa 2020 u din tkun integrata fil- eh, fil-proċess Ewropa 2020 biex ikunu neħu l militana u naraw li kunem implementazzjoni aħjar Aspetti ambientali u tas saħħa għandhom ikollhom rol importanti fil-proċess tas semestru Ewropew għax huma prospettivi perspettivi sostenibbli għal tkabiru investiment tal-qasam. Fil-waqt li aħna ġenerali nappoġġaw l-appoġġ eh, ġenerali tal-Kummissjoni, irridu nżommu f'moħħna l-greening tal-ekonomija u l-investiment ehm, sistemi tal-kura tas saħħa aktar effiċenti ħajtejbu l-kompetitività tagħna, sigurtà tal-forniment, kif ukoll is-saħħa u l-benessri ta' ċittadini Ewropej. Is-semestru Ewropew huwa għodda biex ikunu nistgħu waslu riformi strutturali neċessarji. Aspetti ta' s-saħħa u ambientali jridu jiġu kkunsidrati mm, mod limitat għaliex jitqisu fil-sfond aktar wiesa tal-Istrateġija 2020 kif ukoll ħolqien tal-impjiegi u tkabbir. Iċ-ċifri juru li anka waqt is-snin tal-eċezzjoni il-qat f'dawn loqsma żdied. U bħala riżultat ta' deċiżjoni li kunem streamlining ta' semestru Ewropew, rajna li il-kooperazzjoni ta' aspetti ta' saħħu tal-ambjent ċertu pajjiżi tnaqqas minn 41 rakkomandazzjoni ta' speċifika l pajjiż fl-2014 għal bis 14 fl-2015. Iżda huwa ċar li dan mhuwiex ġej minħabba li hemm biżejjed progress fil-qasam ta' politika. L-implementazzjoni ta' din ir-rakkomandazzjoni ħafna drabi ma saritx tajjeb għaliex kienu vagi wis joffokaw biss fuq il-kontribuzzjoni tal- aspetti ta' kontribuzzjoni ambientali u saħħa għal sostenibilità fiskali. Irridu wkoll naħdmu lej l-indikaturi soċjali. Dan huwa mod tajjeb kif nistgħu nżidu sieda u eh, niskoreġix il-pajjiżi milli jaħsbu biss eh, fuq medda qasira ta' żmien u ma jikkunsidrawx l-effetti fuq medda twila ta' żmien. Għalhekk l-indikaturi jridu jagħtu bażi soda, rakkomandazzjonijiet u fost affarijiet oħra jindirizzaw miri li jitwaslu minn impenni tal-Unjoni Ewropea li inataw taħt l-Aġenda tal-2020 għal żvilupp sostenibbli kif ukoll dawk li ġew preżentati ma' inizjattivi leġislattivi preżenti bħal pakkett ekonomiku ċirkolari. Saħar nixtieq ngħid xi ħaġa fej il-kura tas-saħħa jisħoq ilha aktar attenzjoni fil-qafas tas-semestru Ewropew. Aħna lkoll nafu li l-Unjoni Ewropea għandha kompetenza limitata f'dan il-qasam. Iżda realtà turina li kooperazzjoni aħjar hemm bżonna anka f'dan il-qasam sabiex ikunu nistgħu nagħmlu kontribuzzjoni b'saħħitha għall-aġenda ta' tkabbir u l-impjiegi tal-Unjoni Ewropea, is-sistema tas saħħa ċittati eh, riżultati kbar u hemm biżejjed eh, lok għal titjib u naqsu divergenzi f'dan il-qasam. Ħani qafaw. U nixtieq nisma' anka minn kollegi tagħna, minn kollegi tiegħi, u shadow rapporter fuq dan il-file u nikkoordina magħhom għal passi li Thank you to you. And now we can start with... Grazie. Nibdaw bel shadow Reporters. Sur Zorinio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Grazie, Sr. Presidente. Dawannet, nifraħ l-rapporter għal-ħidma ċellenti u nifoka fuq tlet punti l-komunikat tal-Kommissjoni l-opinjoni tal-porter u l-possibilità ta' titjib l komunikazzjoni tal-Kommissjoni brabta ma' semestru Ewropew ħanna naġnu l-ambjent ma l-aspetti ekonomiċi u soċjali dan huwa importanti iżda medux ninsew l-importanza li teħtieġ tingħata l-konverġenza u investiment sostenibbli, investiment fil-persuni, investiment soċjali, sostenibilità ambjentali. U jekk li l prezajiet ta' bażi fil-dokument semestru Ewropew forsi nistgħu anki in-edu. l-elementi tal-kompetizzjoni digitali, l-integrazzjoni tal-Aġenda Europa 2020 u tas-Semestru Ewropew ikun ferm aħjar palma semma r-rapporter. Fil-parir tiegħu ir-rapporter jikompli jifoka fuq il-punti li żiet essenzjali jafas fuq l-ekonomija ċirkolari, fuq l-enerġija tkabbir sostenibbli u għandu approċċ integrat għal saħħa. Nistgħu morru ftit li lin anke f'dan il-parir bittużiet limitati rridu nikkonsidraw is-sitwazzjoni attwali COP u wieħed u għoxrin it-tweġiba li rridu nagħtu li refuġjati rridu nsaħħu xi ħut mill-idejat sabiex nsaħħu r-wol tagħhom, ir-wol tal-saħħa u ta' tkabbir il skabbin inklusiv um, u t sħieħ tar li dawn l-impenji jistaj kollom fil-ħolqin tampigi ġodda. Tan mux impen kontra, anzi u impen li jikompli jgħin l-ħolqin tampigi ta' kwalità. Il-ħsieb uh, tal-ekonomija ċirkolari, skambju tal-aħjar prassi fil-qasam tas-saħħa U f'dawn id-dokumenti tal-Kommissjoni Ewropea nistgħu anke nibdew naraw ċerta miri li jmorru lil lien mill-orizzont 2020 li jortu l-ambjent, is-saħħa u setturi oħrajn, setturi li għaw taħt il-kompetenzi ta' l-Kommissjoni li jmorru lil lien appuntu mill-2020 irdu naraw l impenni illi nitħlu għal-jom. bazi ta' dawn il- premessi nistaw nipprezentaw parir li jgħid li l-dokument tas semestru Ewropew jikkonsidra il-politika ta' tkabbir ta' impjegi. l l Fariga. Grazie, Sr. Presidente. Grazie, President. Jina u kon nixen nifraħ l-rapporter, l l Kovacev Naħidma ċċellenti li saret f'dan il-rapport joħjar f'din l-opinjoni tal-Komissjoni illi torbot appuntu mal-ħidma fl-2016 dokument illi huwa ampju ferm u nista' naqbel ma dak li ntqal issa rigward l-effiċenza ta' riżorsi u appoġġ ola għal l-ekonomi għat kabir sostenibli jista' jwassal għal kabir li għada stant meħtieġ għal żvilupp sostenibli fl-Ewropa. Issa l-investitur l-investimenti dun komplu namlu promozzjoni ta' investimenti b'mod determinat, rridu u monitoraċ tal-mekkanizmi kollha ta' kompanjament għall-investimenti strateġiċi. Irridu nsibu sinerġiji fuq livell nazzjonali u dan il-livell irid jiġi orjentat mod adegwat, b'mod partikolari lejn dawk iż-żoni li jippermettu tranzizzjoni lejn żvilupp sostenibbli. bażi tal-Istrateġija Ewropa 2020 il-ħalqien ta' innovazzjoni teknoloġika sistema Ewropea illi hija marbuta u aħjar u tkun iżjed effiċjenti jekk nifukaw lejn it-teknoloġija li żjed avvanzata, jista' jkollok proċessi ta' fabrika ta' manifattura aħjar, żiet effiċjenti u użu aħjar ta' riżorsi li żjed skarsi dan se jritejb il-kompetittività u l-ħolqien ta' impjiegi. Issa, dwar riformi strutturali, ir-riforma tas-sistema ta' taħriġ u talim trid tibda twieġeb għal bżonnijiet tas-suq. biex nwieġbu anke għal bżonnijiet ta' ekonomija tista' toħloq iżjed valur. Jiena fl-opinjoni tiegħi nieħtieġu interkonnessjoni aħjar bejn is-sistemi universitari u s-sistemi ta' innovazzjoni li jistaw iwieġbu għal nuqqasijiet li nsibu fuq livell ta' imprendituri. Irridu nistiħu anke fuq il-modernizzar ta' sistemi soċjali u fuq il-bżon ta' sistemi ta' saħħa li effiċjenti u sostenibli. Fil-fatt dan is-settur imexxi u jixpruna tkabbir irrid ikun hemm aċċess aħjar għas sistemi tas-saħħa u servizzi tas-saħħa u nixtieq nżid ngħid illi bħalma qal ir-rapporter is-settur tas-saħħa bħalissa mhux koprut tajjeb biżejjed fil-rigward tal-investiment u dastant irdu nagħmlu ferm iżjed politika fiskali fadlinna x'naqtfu sakemm tassew nħolqu svilupp sostenibbli li tkun hemm mekkaniżmi għall-innovazzjoni u għat-trassi ambjentali sajba fiħdan il-fiskalità tassazzjoni ekoloġika sabiex ikun hemm promozzjoni Tal-aħjar prassi rridu nkomplu natu attenzjoni l-indikaturi soċjali fossom il-miri tal-istrateġija 2020, l-edukazzjoni, il-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali. dun nikkonsidraw l-investiment fir-riċerka u l-iżvilupp u tawn huma miri li li jeħtieġu jiġu mwettqa għal dan l-anijiet jiena nkompli nisħa fuq l-importanza ta' dak jadu kif qal il-kollega. Now, Mr. Schleck. Grazzi nadu l-mikrofonu issa l-kollega li jmiss. Nixtieq fil-fatt inkompli bil-Kroati jgħid l-Onorevoli Skralic. Iva. Teme Europskog semestra i njegove evaluaciji konkretni rezultati nisu jasno vidljivi Storga s-nadam kako ċimundot. Iva, aħna dejjem morru l-ura għas-semestru Ewropew fetadi diskolla tagħna jiena nappoġġa da kollu l-intqal hawnhekk. Nisħaf u bosta elementi. L-ekonomija ċirkolari hija importanti ferm. Il-leġislazzjoni fuq il-ġestjoni tal-iskart importanti wkoll. Nista' nappoġġa anke tnaqqis ta' dipendenza enerġetika. Nappoġġa anke tkabbir sostenibbli u l-kompetittività. Jiena nappoġġa r-ruol ta' soċjetà ċivili. Issa dwar l-evalwazzjoni tas-semestru Ewropew aħna għanna nevalwaw l-effett tal-kambjament klimatiku. Il-pjanijiet anki tal riformi strutturali sabiex ikun hemm ħolqien ta' sinerġiji. Soċjetajiet ċivili għandhom ikollhom leħen iżjed b'saħħtu f'dan. Nixtieq nisħa illi l-aspett tas-saħħa mhux enfasizzat biżejjed. L-istati membri għandhom jinsistu fuq il-riforma tas sistemi ta' edukazzjoni għaliex dan sejjet inaqqas il-qat u joħloq opportunitajiet għal tkabbir l-istrument ekonomiku għandu ikun ta' stimulu minn dan il-lat. Grazzi. Jekk ma' iżjed kollegi li jixtiqu jihdu il-mikrofonu biex għamlu intervent. Nad il-mikrofon l-onorevoli Jan Kodesku fissam il kummissjoni Grazie President. Fil-qosor ferm, grazzi tal l-interess li joġbok turi f'dan is-suġġett. Aħna nilqaw din l-attenzjoni li għadha tingħata aħna TGNV għedin naħdmu fil-qrib ma' servizz ċentrali. U minnu illi din l-aħħar sena l fukar kien limitata għal kwistjonijiet ta' stabilta makroekonomika u tkabbir u għal-raġunijiet leġittimi wara kollox. Il-Kommissjoni xtaqet implementazzjoni aħjar ta' rakkomandazzjonijiet. Aħna għanna anke studji juru illi l-politika ambientali ġib tkabbir. Pal l-ambjent fiskali stajjejn fil-fatt is-suq tax xol. Għal snin li ġejjin jekk ma jkonniex rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiżi fuq l-ambjent forsi nistgħu naraw xi ħaġa ta' informazzjoni pubblikata lill istati membri fit-tabelli tal-pajjiżi aħna qegħdin naħdmu f'kooperazzjoni mal-istati membri anke permezz tal-grupp ta' esperti li jitratta b'mod dirett. It-titjib li jistaw jisiru l-ambjent anki minn bostalati differenti, grazzi. Grazzi għal darba mikrofonu rapporter għal konklużjoni ta' taħdidiet. Uh, to all of my colleagues uh, for their valuable contribution to this report. Iva, grazzi. Mela, dwar dak il-punt li sħaqt inti fuq il-rapport, naħseb illi sa fl-aħħar se jkun rakkomandazzjoni tajba minn ħatana l-effiċenza enerġetika u l-kambjament klimatiku kwistjonijiet ambientali u soċjali, iżda anke mill-lat tal-edukazzjoni kif jista' jkollna. nies li huma ġed kwalifikati f'dawn l-oqsma li neħtieġu bħal enerġija u l-ambjent, kif ukoll il- ħolqien ta' impjiegi permezz ta' politika ambjentali aħjar nixtieq ta' sewħer jiena nara d-dejta marbuta mal-istati membri. L-istati jafu li mhumiex rappresentati. u hemm anke lan għal rakkomandazzjonijiet speċifiċi. Ija ma ninsawx anke l-prinċipju ta' sussidjarjetà illi x'għandna nappoġġaw u nisħu fuq komponenza tagħha iżjed sod fis-semestru. Grazzi ħafna. Jiena ħerqan li konna kooperazzjoni mill-aqwa grazzi. Thank you to you and now I think that we have to Grazzi, nasab nistaw nisospendu għal ftit minuti. Sakjem nistennew għal rappresentanti tal-Kommissjoni għal punt li jmiss nixtieq izda il-li hemm skadenza l prezentazzjoni tal-emendi u din sejra tkun it-8 ta' Diċembru f'nofsinhar bl-Ingliż bess. palma bħalma fu għal dan il-punt ikonna dejjem il-problema li nkunu mafusin bil-ħin għal konna il-votazzjoni, votazzjoni straordinarja nhar il-21 ta' jannar ġewwa Strasburgu u l-votazzjoni fil-Kumitat ikon imbagħad fil-frar u l-plenarja ta' Marzu. Nisospendu il-laqaf minuti. five o'clock. We can uh, start. Nistaw nkomplu. Mela, trisqet mistoqsija minnħat tal-membri tal-parlament. Nistaw nibdew l-implementazzjoni fuq liġi ambientali u ħajkonna skambju ta' opinjonijiet mal-Kommissjoni. Nirringrazzawhom tal-li ġew fostna. Nixxu nibtew bl-implementazzjoni ta' dispożizzjonijiet twali. Mistoqsija mresqa mis-seddan sul-fatt. Naddu minnu fejn il-mikrofonu lill-Kummissjoni biex ikun jistgħu jwieġbu. L-Onorevoli Running fatt l-ringrazzaw l-għedawnek fostna. L-ewwel tweġiba minn ħadd Thank you, Chair, and Grazie, President, l-adwa. Anzi, għan nafsar jtepri kolħat, twar l-għan mistoqsija tweġiba idin. Il-Kommissjoni maraċ il-pjanijiet tal-kwalità tal-arja ta' Renju Unit fil-verżjoni finali tagħhom għabbażi tal-direttiva tal-kwalità tal-arja Issa rajna aġġornament tal-isforzi illi ġew mittieħda f'dan is-suġġett għabbaż li dak għalunna l-awtoritajiet tar-Renju Unit il-fażijiet, il-pjanijiet finali fil-fatt waslu fit-tmiemhom u fil-waqt qegħdin nistennew il-verżjoni finali tal-pjanijiet nistgħu forsi ngħidu illi jidher il-pjanijiet se juru konformi ta' mill-aktar fis possibbli Minn nistgħu nifmu il-pjanijiet sejrin ikopru 38 zona illi għalihom il-data tal-annotu għat taqbas il-limitu massimu f'ċerta zoni b'mod oli ferm hemm set ta' miżuri komprensivi ser jinġu evalwati ġala darba dawn il-pjanijiet niġu informati bihom minn nistgħu naraw tip għandu jkun hemm konformità sal-2020 għaddun jkollha ħlief Londra illi għandha estensjoni ta' ħames snin sa l-2025 fir-Renju Unit. Dan jidher li wara approċċ il-ġdid ta' żoni notfa tal-ajru kif ukoll intensifikar tal-isforzi għal l-użu ta' vetturi elettriċi u vetturi li jemmettu inqas tniġġis. L-impatt ta' dawn l-emissjoni ta' ma ġiex kwantifikat minn kjer il-Komissjoni se jgħet tiżviluppa biss pożizzjoni fuq l-aħħar planijiet ta' li ħajġu sottomessi fil fazzat ta' tmiem is-sena. Jidher sissa dubjus li jkun hemm xi pjan li limita anke d-dejta sal 2025 illi li 15 il-sena wara tħol fis-seħħ ta' direttiva ta' kwalità tal-arja u dan jifisser il-samma il-restenzjoni tinżam kemm jista' jkun qasira, grazzi. Thank you very much, and now I think that Mr. Grote, do you want to react? So, Grote, tixtieq ta' titweġba tiegħek? Ähm, ich glaube, dass schon viele Dinge, erstmal muss ich Sepp Dance heute entschuldigen. Għazza ħafna jina nishtiq niskuza ruħi fissem dem fil-ma setax ikun għawek u l-sinja tal-kommissarju. Il-senjura li t-rapprezenta l-kommissjoni, skużawni, nishtiq nejdela illi fil-fat sal-ħar ta' s sena. Għana l-affajt nishtiq u li jimxu kif stanna minħabba li jinkella nistaw naslu għal fatt li l-artiklu 23 mux ħajkun irrispettatu dan ħaj ħaj wasal un tal ksur ta' regolamenti nasib li bekk aħna nixxinna nkopru il-situazzjoni. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Sa nistaw naddu għal kommissjoni biex twieġa pal mistoqsija ta' Surizi dwar parti B għal każi tal-proċeduri ta' ksur il-raba mistoqsija. fatt il-ksur u l-proċeduri ta' ksur. L-ewwel nett nixtieq nfakkar l-obbligu tad-dejta tal-istati membri li jiksbu il-livelli ta' limiti ta' kwalità f'abbażi tad-direttiva qafas u hemm obbligu li jintleħqu riżultati u mhux obbligu ta' mezzi kif jintleħqu dawn il-valuri limiti l-lin mill-leġislazzjoni ta' standards tal-prodotti tal-Unjoni Ewropea kien hemm anki serje ta' miżuri oħrajn li jinsabu għad dispożizzjoni tal-istati membri biex jintlaħu dawn l-istess livelli bħal skemi ta' ċess, strumenti ekonomiċi, dan kol jista' jsir anke billi jittieħdu minn emissjonijiet f'setturi oħrajn. Fid-dawl anke tal-impatt fuq is-saħħa ta' dawn l-emissjonijiet il-Kummissjoni se tkompli l isforzi kollha tagħha biex tiżgur implementazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni tal-kwalità tal-arja il-limiti tal-NO2 jaqgħu ta' direttiva mill-2010 tal-kwalità tal-arja specialment f'kontest urban minħabba l-vetturi u l-vetturi diesel bħalma ġi verifikat reċentement jemettu iżjed mill-standards Euro 5 għal 2030 illi hija l-iskadenza konsidrata mill-Kummissjoni proposta direttiva nek. Għanna niżguraw illi l-emissjonijiet tal-vetturi ikunu eqreb ta' l-assunzjonijiet li jisiru fl-analiġi ġenerali illi din fil-fatt edha fil-bazi tal-revizjoni tal-direttiva nek. Grazzi. Mr. Gzib. Mr. Zib. Grazzi ħafna l-mistoqsija tiegħi kienet effukata fuq il-kalkulu tal-emissjonijiet, tal-livelli tal-emissjonijiet. U dan kien abbażi wkoll ta' l-standards tat t Inkluż il-livelli brabta mal magni ta' diesel. Dak li ġara juri li l-emissjonijiet kienu ħafna inqas mill-emissjonijiet reali. allura ir-rata kienet ħafna iktar ola bazi tal-livelli aċċettabbli tal-emissjonijiet li kienu aċċettabbli. Mela, kifet tilkom f'żoni urbani il-livelli ta' emissjonijiet fil-verità huma iktar għolji minn dawk li kienu kalkolati qabel mill-istati membri individwali. Allura, ma nafx hekk aħna u se jkollna xi tip ta' obbligi addizzjonali l-istati membri jekk hemmx xi responsabilta għal livelli iktar għolja ta' emissjonijiet minn dawk li aħna fil-fatt konna qed nikkalkulaw qabel. Fil-fatt meta qegħdin nitkellmu fuq il-magni tad-diesel, kienu fil-fat kellhom livelli iktar għoljien tal-emissjoniet minn dak li kienna fil-dokumenti. Dan għandu xaqsam u kol mal-programmi ta' tnaqqis tal-emissjoniet li għandhom l membri. Grazzi ħafna. Is-Sur Eichhout. Ivan tibis mistoqsija fuq dan kollu maħabba l-punt ta' ADE kien imsemmi nafu li dibattitu għad għaddej u ħafna skrutinju kol fuq id-deċizjoni li t tihdet Tista' tgħidilna skont l-analiżi tagħkom x'inhuma dawn il-fatturi ta' konformità għolja e kif kienu deċiżi mill-Kunsill il-fattur ta' konformità ta' 2.1 u 1.5 u l-lura dan ifisser li aħna nistaw imbidlu il-level ta' missjonijiet minn 80 fil-periodu ta' twil periodu ta' żmien twil x'inhuma ma l-pjanijiet allura sa' sen 2020-2030 ħabbar dan għandu konsegwenzi kbar fuq il-kwalità tal-arja u nixtieq ngħidilkom illi jiena kont qiegħed nħoss nuqqas tal-perspettiva ta' ta', ta DG, qed u kos li għandna rappreżentanza ta' DG MV, nixtieq nkun naf x'riżultati ħajkonna b'dawn il-livelli ta' konformità għawek. Grazzi. Grazzi ħafna. Għaxek kem xiktar xi mistoqsijiet, jekk le, nitlob il-Kummissjoni sabiex twieġeb. Naħseb il-Kummissjoni għamlita ċara fil-bosta sqarijiet li għamlet li aħna nixtieħu li konna nijiet ambizjużi li fl-istess ħin nemnu li huwa tajjeb u meħtieġ li aħna nikkontribwixxu bil-nuqqas bit-tnaqqis tal-emissjonijiet. U rridu naraw ukoll x'inhija s-sitwazzjoni bħalissa. Naħseb dan ħajkollu impatt konsiderevoli wkoll fuq il-livelli ta' kwalità tal-arja. Dak li nistgħu ngħidu huwa li aħna qegħdin noqorbu lejn il-possibilità li l-Istati membri jkunu jistgħu jilqu il-livelli tal-limiti ta', ta kwalità sa' sena 2020. huwa meħtieġ li aħna nżommu madan kollu Imma riżultati l-iktar importanti, naturalment. U dan ifisser li l-emissjonijiet li għadhom qed joħorġu mill-karozzi għandna nsibu xi tip ta' kumpens għal-jom permezz tal-miżuri u jiena dan semmejthom ukoll meta konna din nitkellmu fuq l-aċċessi l-aċċess l-istrumenti ekonomiċi kif ukoll miżuri oħrajn li l-istat membru jista' jimplementa. Issa għall lanijiet ta' sena 2020 naħseb illi dan għandu rwol ħafna inqas importanti ma naħsbux illi l-effetti minħabba l-bidla tal-flotta tal-vetturi ħajkollhom impatt fuq l-anijiet ta' tnaqqis tal-emissjonijiet sas-sena 2030. Prezzi. Thank you very much. And now... Grazie ħafna, sa nistaw. Nkomplu blom mistoqsija ta' t-tini grupp, ġifiri proċedura ta' ksur in ġenerali, kien mistoqsija li trasqet minn Katrin Berder. Il-Kummissjoni kiex waqt tista' twieġeb. Grazzi ħafna Sur President, iva aħna naqblu mal-opinjoni li hemm bżonn li aħna insegu mill-qrib l-implementazzjoni tad-direttiva tal-kwalità tal-arja u l-implementazzjoni ta' din id-direttiva mill-Istati membri. U dan huwa propju fost il-lodda illi aħna għandna dispożizzjoni tagħna ġifieri proċedura ta' ksur. Il-proċess kif bdejnieh mis-sena 2008 aħna bdejna bil-valuri ta' limiti illi ilhom fis-sena sena 2005 ġifir dawn kienu diġà qed japplikaw skont id-direttiva ta' qabel. Fil-fatt aħna rajna li kien hemm sforz sinifikanti li aħna minna minħabba li dan kellu x'jaqsam mal-evalwazzjoni ta' 17 stat membru. U meta aħna ħarisna li kif nistaw nitrattaw dan il-ksur Aħna rajna li skont il-proċeduri tmintax fil-fatt imxew tajjeb. Issa dak iż-żmien aħna rajna li sentenza biss kienet tikkonferma ksur li sar qabel allura kien diffiċli li titratta il-rispett tal-liġijiet anka fil-ġejna. Lura aħna rivedejna l-istrateġija mhux biss biex namlu dan iżdan kasa biex sabiex ikollna aħna u wkoll tal-pollutants ta' tniġġis PM aħna kena bżon iktar ħin għal din il-proċedur mħabba li din hija kwistjoni pjuttost komplessa. U m'għandniex ninsew li hemm bżonn ta' ħafna nies li analizzaw is-sitwazzjoni f'bosta postijiet u din aħna rridna nagħmluha għal 17 stat membru kien hemm numru ta' pjanijiet li aħna xtaqna nimplementaw ħalli nippruvaw li ma kienx hemm affarijiet illi kienu qegħdin jaqbżu limiti. Il-Kommissjoni diġà referiet il-każ qudiem il-qorti fejn aħna qegħdin naraw illi sitwazzjoni hija daqsxejn gravi. fid dawl tal-esperjenza li kellna fil-passat aħna nasbu li huwa importanti ħafna li l-Qorti tal-Ġustizzja tivvalida dan l-approċċ ġdid u jekk nagħmlu hekk il-sentenza ħad tkun fil-fatt ippreparata u mħejja anka l kif qal il-membri onorevoli dan ma kienx ristret tal-PM10 minħabba li wara l daħlu il-fisseħ il-valuri tal-limiti tal-notu aħna wkoll analizzajna dan b'mod komprensif minħabba situazzjoni serja li aħna fir-Renju Unit dan il-każ diskutejni l-ewwel u fl-istessin aħna segwejna wkoll każijiet kontra stati membri l-oħrajn. Issa l-investigazzjonijiet fil fat ġambdew anka anke fil- kontest ta' dawk l-istati membri li talbu fuq dawn il-limiti ta' limitazzjonijiet u kienem 17 stat membru fil-fat kienem tnejn minnhom in il-kas tagħhom minna għalaq li issa qed inżommu mar-regoli iżda mbagħad hemm sitta minnhom li issa dejna proċedura ta' ksur kontra dawn il-pajjiżi it-tra ta' notifika formali batet u bħalissa għadin nanalizzaw istituzzjoni. Grazzi. Miss Barden. Signorina Barden. Iva, grazzi ħafna. Naħseb li memx parlamentar, deputat parlamentari għawek, illi mwix jgħat saqsi Intom xed tagħmlu għalfejn qed toqogħdu tgħaddu l-liġijiet u tadottaw l-liġijiet li jekk l-ebda waħda minnhom ma tkun implementata għalina hija frustranti ħafna li leġiżlazzjoni li tniedet u kienet adottata fis-sena 2008 xorta waħda qegħdin nitkellmu wara issa bdejna proċedura ta' ksur u l-implementazzjoni ma saritx, eċetra, eċċetera. La, mhux qed aħna nimxu pass maġġel bizzejet, jien li kieku għabat nisraq minn ħanut, kieku jaqbduni minn dirajja u mill-ewwel joħduni l-asta tal-pulizija, jiena naħseb illi Id ma nistax noqogħdu ngħidu għara ntbatet littra mbagħad tgħaddi xi sena u mbagħad forsi jsir xi ħaġa jiena nixtieq nkun naf. Naf illi forsi huwa diffiċli minħabba li hemm noqqas taħdima, iżda jekk il-Kummissjoni għanda tkun il-pulizija li tinnegozja leġislazzjoni bejn l-Istati membri l-Parlament forsi għandkom ikolkom l-odda li tagħmlu dan ix-xogħol tagħkom minflok ma serħu fuq l-Istati membri sabiex tagħmlu dan ix-xogħol. Aħna għandna bżonn li nkunu iktar attivi rridu niżguraw li aħna nikkontribwixxu għal dan ġifieri Naturalment inti m'għandek xazla bil-forsi tieħu nifs mill-arja illi kollok fuq l-ambjent tax-xogħol u anka l-ambjent in ġenerali. Jiena naħseb li dan il-makkinarju l vera jimxi bil-mod huwa frustranti taħsbu li l-Kummissjoni tista' taġġel iktar fuq il-kwalità tal-arja. Nafu li ħajkun hemm ħafna trilogu, ħafna dibattiti fuq il-fatt illi irridu niftemu fuq il-ftehim maħari. Iżda jiena naħseb li d-dinja xi ħaġa frustranti ħafna li jiena l-koll. U aħna niltaqgħu ma' dawn in-nies illi fil-fatt imorru jifutaw ħafna drabi, u nkollu jisaqsuna għalfejn ma tinfurzawx il-leġizlazzjoni li adottajtu. Din mistoqsija ħin kollu saqsuna. Please. Thank you. Yes, I think, you know, everybody can understand the frustration that... Jina naħseb li kullħat jista' jifhem il-frustrazzjoni li dan huwa ukoll proċess li hemm bżonn eh, nindirizzaw mod sostanzjali. Provajt namela ċara li għawek nittrattaw 17 il- stat membru mijiet ta' zoni li edin jeċedu, mijiet ta' pjanijiet li edin irċivu li rridu nevalwaw. U ovvjament rridu namlu b'tali mod li konna opportunità dim il-qorti ġifiri id-due diligence li rridu namlu biex nassiguraw li miex għaddej minn dan il-proċess. U rridu ndaħlu il-rizorsi kollha Ovvjament irridu nirbħu il-każ. U dan ifisser li hemm ħafna xogħol legali u tekniku li jrid isir. U din hija parti mir-raġuni għalfej dawn il-proċeduri jieħdu ħafna żmien. Mbagħad hemm proċeduri li ovvjament mhumiex fidejna biex inbidluhom, ma nistax inbidluhom aħna rridu ngħaddu minn din il-proċedura. Ehm nafu li kienu li, li, li kienu tajbin u rejna li kienu tajbin u nafu li jista' jkun hemm ċertu frustrazzjoni. Imma xi raġuni maħniex qed nieqfu biss fil-proċeduri ta' ksur u għalina din saret waħda mill-elementi tal-politika tagħna. U meta naraw l-istat membru jinsab fil-periklu jew diġà abess il-valuri limitu, is-soltu nkunu f'kuntatt mill-viċin magħhom. Iddiskutu magħhom jew naqas ma' rappreżentanti tar-reġuni tagħhom tal-bliet tagħhom x'jista' jsir. Għalhekk hawn proċess parallel sħiħ fejn aħna qegħdin nippruvaw nassiguraw li dawn iksur jiqfu xi sena partikolari, jiġifieri dan ifisser li jkunu nistgħu ntemmu l-proċeduri ta' ksur. Huwa importanti li dawn li dawn dan bis limitsu limitu ma jibqax hemm ħalli ma, nibqgħux nibqawx b'dan il-proċedura tant tqila biex ngħaddu mill-qorti. Issa din xaġa li aħna inna nippruvaw nagħmlu f'nu għal numru ta' snin ħanamluha. U bħalma qed hemm numru ta' stati membri li diġà konformaw u aħna fiduċjużi ehm, li dan imur anka skont ċertu stati membri li għadem proċedura ta' ksur, ma qed naġlu il-proċess billi qed inkunu naġixxu inkunu nistgħu naġixxu b'dan il-mod. Thank you very much. Now we can go to the question number five. Tajb, u smana għadu l-mistoqsija numru 5. Kienem mistoqsija li saret mill-Federley imma għanna wek. Point. Thank you, Chair. <clears throat> With regard to PM10, s Mela, Sur President, għar il-PM10, bħalma qed qabel hemm numru ta' stati membri li jaqbżu numru imma xorta waħda irċivejna xin e, xi numru li waqfu u n-numru ta' żoni affettwati qed jonqsu. Issa punti ieħor nixtiequ nagħmlu hawnhekk huwa li fil-maġġoranza tal stati membri Il-problema għandha x'taqsam mal-valur tal-limitu ta' kuljum għaliex dak ta' kull sena huwa hemm eh, konformità. Iġbiri forsi maħniex qed nittrattaw żewġ eċċessi imma waħda. Ovvjament di mhix sodisfaċenti imma ifisser li għall-inqas il-limiti minimi hemm konformità magħhom. Issa għalkemm il-problema xorta waħda għada serja ħafna, mhux ħan innega, li eh, dan huwa l-każ ċertu stati membri, is stati membri qalu li il-distak ta' konformita jista' eh, jiġi indirizzat jekk ikun hemm passiriet jieħdu fuq livell nazzjonali u fil-fatt f'ħafna stati membri l-konformità tista' u għandha tinkiseb sal-2020 u mhux aktar tard minn hekk. Kummissjoni għalhekk għal darboħra, u xin dan il-punt diġa semmejtu, diġa tiħu azzjoni fil-qorti. Għawek eh, mal-Bulgarija l-ewel, u aħna nħossu li il-distak fil-konformita u l-effett fuq il-popolazzjoni hija oli, imma ovvjament qed nimna monitoraġġ tal-sitwazzjoni fl-istati membri l-oħra u daw kollha li irċivew xi opinjoni riċenti u nkella notifika E, azzjoni addizzjonali tista' segwi skont jekk narawx li ċertu stati membri e, isibu il-miżuri li permettulhom e, li ma jkollhomx dawn l-eċċessi. U dwar l-ożonu għawek qed naraw l-anijiet li huma marbuta mad-direttiva għandhom status legali baxx għal dik li hija l-inforzabilità, għal PM10 hija ċara u hemm obbligu ta' riżultat li jrid jinkiseb, imma l-ożonu bħalissa għandna valur mira u dan kellu jintlaħaq kemm jista' jkun. U dan ovvjament eh, jaffettwa l-flessibilità l-istati membri konċernati anka minħabba il-natura ta' mira twila transkonfinali tal-bidla fl ożonu Nixtieq ngħid li adozzjoni kemm jista' jkun malar ta' direttiva nek il-ġdida hija importanti ħafna għaliex eh, l-eċessi ta' dawn il-valuri jistgħu jsiru fis-stati membri eh, li mhux neċessarjament huma dawk fejn hemm il-prekursuri tal-ożonu. Għalhekk huwa importanti ħafna li konna kunċett koerenti fejn l-istati membri jkunu jistgħu ċerti ikunu ċerti li jistaw jilħu il-valur limitu tagħhom jew it-traqis tal-emissjonijiet u b'dan il-mod imbagħad il-valuri limitu tal-kwalità tal-arja għaliex m'għandhom xalfej jinkwitaw dwar l-elementi transkonfinali tal-tneġġis tal-arja. Grazzi. Thank you very much, Madam. Grazzi ħafna, is-Sinjor Murder. Iva, Murder. Hija simili għal mistoqsija ta' qabel, kif tista' taħdem mod maġel effettivament ma' dawn il-pajjiżi? U għanka b'mod partikolar b'din il leġizlazzjoni fejn hija ħafna iżjed reġjonalizzata. Waħda mill-affarijiet li aħna tallimna meta dejna mill leġizlazzjoni nek huwa li jiġi tinvolvi setturi kollha tal-ekonomija. Mhux biss il-gvern, mhux dawk li jinniġsu biss, ma jrid ikollok is-setturi kollha li jaħdmu flimkien U din il-kwistjoni tal-arja ta' persuni oħra li tiċċaqlaq tkun tista' tiġi trattata. 20 stat membru ma konformawx minn 28. ċajkru qegħdin jgħidu? Għax għedin qegħdin fuq ħaġa waħda li hija ħażina aħna kif nistaw ninfurzaw leġizlazzjoni ta' malajr? Naf xettejt. Ma isna mannix lodot fil-kaxxa tal-odda tana biex nitrat nindirizzaw mod malajru effettiv. Sa biex inħarsu is-saħħu is-saħħa tan-nies. Il-kiku kien ilma flokarja Eh, probabilment naġixxu ħafna ziet malajr imma peress li ma tistax tara xarja hi. Um, thank you for your answer and, and I, I um... Grazzi għat tweġiba tijak, jena nifem li mniċ li zi ħaġa faċli. Imma naħseb l-affarijiet kollha namlu fl-Unjoni Ewropea u hekk. Il-kwistjoni ta' non-konformità hija xi ħaġa li il-pubbliku qed verament jitħasseb dwarha grazzi. Komissjoni. Irritnajt għanna 16, mux 20. U mumiex l-istati membri kollha l-edin diskutu irridu nkunu ċari ħafna drabi huma hotspots li ma jnaqsux il-pediklu għal dawn il-persuni, ovvjament, imma ma nix qed nitkellmu fuq territorji sħaħ. u iva qed indirizzaw il-problema dwar il-ksur. Xi stadi għaliex hemm bżonn nibdew minn hemm fejn il-problema hija l-ikbar dwar il-ċessi u l-ammont sa fejn il-popolazzjoni qed tiġi esposta u l-ammonti huma l-akbar. Imma nixtieq ngħid u nerġa' ntinni hawnhekk li aħna qegħdin insegwu Il-każijiet kollha l eċessi għawek dwar il-kriterji li qegħdin naħsbu bihom. Irridu nindirizzaw l-ar problemi l-ewwel. Unbat nsegwu bil-kwistjonijiet kollha l-oħra, ma maħna t-ninjoraw xej. Etna nizaminaw mod komprensiv ħafna, grazzi. Thank you very much, and now we can go to... Grazzi ħafna. Nadu għasib sitt mistoqsija. Kwestjoni ta' saħħa fil-litoral Domizio Legreo ta' l-Onorevoli Piericini. Grazzi. Hemm elementi differenti hawnhekk fil mistoqsija mela ħanibda bil-kwistjoni tal-kwalità tal-arja. Jina forsi qed nerġa' nirrepeti lil nnifsi. Ma xtaqt nagħmilha ċara Aħna nevalwaw il-data tal-kwalità tal-arja li tintbat l minnaħa tal-Istati membri fuq bażi annwali. Per eżempju, data tal-2014 kella ta' sa settembru din is-sena. U din hija l-bażi tagħna biex neverifikaw eh, l-implementazzjoni. Palissa fil-qasam tal-kwalità tal-arja, proċedura ta' ksur għaddejja kontra l-Italja, id-dinja fuq il-PM 10, li tinkludi speċifikament il-kwalità tal-arja, IT 1501, il-Taljan tiegħi mhux tajjeb ħafna, ma naqraħ xorta. Zona eh, Zona ta' ta' titib ta' zona bejka zerta' Napoli u dan il-ksur fil-fat qed jikser parzjalment din iż-żona, qed jikopri parzjalment din iż-żona. Il-Kummissjoni tixtieq tfakkar li stati membri għandha l-obbligu li tinvestiga eċċessi ta' standards ta' kwalità li jinsabu taħt il-direttiva tal afas direttiva Afas tal-ilma. Kif qed nimplementaw din il- dawn il-dispożizzjonijiet Riċentement rajna li l-Italja għandha miżuri li huma kemm ġenerali kif ukoll speċifiċi għal ċertu eh, sustanzi. U dawn ħajġu adottati mill-Istati membri sa tmim sa din is-sena qed noqorbu. mbagħad tiġi sottomessa lil kummissjoni f'Marzu 2016 għall-evalwazzjoni tagħna. Taħarġa lejn l iskart il-Kummissjoni tixtieq tfakkar li l-Qorti tal-Ġustizzja diġa kundannat l-Italja tal-li ma, ma konformawx ma direttiva tal-2006 fuq il-skarċ il-kampanja u hemm nuqqas ta' network eh, adegwat għal eh, għal rimi tal-iskart, partikolarment għal dak li huma l-misbliet hemm palma tafu liġi ġdida li tagħti l-awtoritajiet l-istrumenti kollha neċessarji biex jittrattaw it-tniġis eh, industrijali u meta jkun hemm ksur ta' standard ta' kwalità tal-arja eh, ta' ambjentali ġwi kemm tal-arja jew tal-ilma l-awtorità kompetenti nazzjonali tista' tpoġġi kundizzjonijiet addizzjonali anka dawk iżjed stretti minn dawk li jistgħu jinkisbu bl-użu tal-aħjar tekniċi disponibbli. U meta jkun hemm ksur tal ehm, kundizzjonijiet tal-permess li tiġi fissata mill-awtorità kompetenti jistgħu jiġu mitluba li jieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex jassiguraw li qed ikun hemm konformità. M'għandniex informazzjoni speċifika dwar eh, l-iskar tal-istituzzjoni mid-direttiva u ninsibu f'din iż-żona fil-kampanja, imma dwar żoni oħra li hemm irridu najdu li aħna nidejna proċedura ta' ksur kontra l-Italja għal ksur tal-IED eh, mill-impjanta Elva Skaranto u konformità mal-rekwizit ġenerali jħareġ permezz ta' proċedura oħra ta' ksur. Ġviri, hemm attivitajiet li għaddejn bħalissa fuq livell ta' kummissjoni sabiex nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet kollha. Fejn aħna ħassejna li kien hemm ksur tal leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi Pier Nicola Piericini. Grazzi, President u Direttur, jien apprezzajt din it-tweġiba. Inti ġejt mistiedna f'avveniment fejn aħna diskutejna fid-dettal U inti snajt tisma' in-nies l-ġieħ ta' dawn in-nies. F'dan ċirkostanzi dan mandu x'jaqsam xejn l vatatara anto dawn u żewġ problemi differenti ħafna, kritiċi ħafna. U għandhom bżonn intervent aktar ibes bħalma kienet qed tispjega il-kollega. Irridu morru l lin mill-proċedura ta' ksur, għaliex il-proċedura ta' ksur diġà tiġi konsidrata. Jina naħseb li hemm bżonn ta' situazzjoni bħal din, ġifieri hemm bżonn ta' eh, ġestjoni tal-kritiċità direttament mill-Ewropa, mill-Kummissjoni. U mhux ġestjoni lokali tal rizorsi li jiġaw eh, li, li suppost immorru għal bonifiċi, għaliex dan l-iskema li tiġi applikat f'territorju li huwa korrot ħafna li inżommu din il-kritika għaddejja ħalli nkunu nistgħu nużaw rizorsi oħra. Ġri l-Europa tagħti eh, rizorsi oħra sabiex is-sistema jkun jista' juża u nżommu ħaj din il-kritika. Ġri il-ksur mhux biżejjed dan il-punt li nagħmel, jien għalhekk kont labt lill kummissjoni il-Kumitat tal-Ambjent sabiex eh, tanalizza din is-sitwazzjoni, tmur hemmhekk tagħmel missjoni ma nafx hekk xarna xinna, iżda huwa importanti biex naraw bajnejna x'qed tiġi. Din mhix ħadd seħ fl-2015, mish ħadd tiġi solvuta sa Marzu tal-2016. Jekk aħna naraw, li kiku kolla kemm aħna taraw dak li rajtien, nindunaw kemm hija verament ta' katastrofi din is-sitwazzjoni. U proċedura ta' ksur mhijiex biżejjed. Grazzi ħafna ma nafx il-Kummissjoni tixtieq tirreaġixxi. Jider, li le. Tajib wisq. Mela issa nistgħu ngħaddu għal punt li miss, jiġifieri ir-reviżjoni ta' dispożizzjoni kurrenti l-Onorevoli Berder għal mistoqsija numru 7. And I give immediately the floor to the Commission for answering. Naddi l-kelma immedjatament l-Kummissjoni sabiex tkun tista' twieġeb. Grazzi ħafna, Sur President. Jena naħseb li issa waċċar li l-kwalità tal-arja u direttiva għada politika ewlenija jekk aħna rridu nassiguraw il-konċentrazzjonijiet tal-ġejjeni li jinsabu taħt il-valuri ta' WHO u jekk irridu nassiguraw kullimkien. Fl-2013 il-Kummissjoni għamlet reviżjoni tal-politika tal-arja tal-Unjoni Ewropea U din ir-reviżjoni wrid li f'dan il-punt mu xira li nirrivedu id-direttiva tal-kwalità tal-arja li għazwa l-istadju. Biex infakkar li il-valuri limitu tal-Unjoni Ewropea diġà huma skont il-valuri ta' WHO għal ċertu tniġis u li d-diverġenzi ewlenin bej l-inigwita u il-valuri limitu tal-Unjoni Ewropea sibuhom fil-medja annwali eh, tal-partiċelli għal PM10 u PM5 u għal PM10 M16 il-stat membru għadhom qed jirrapportaw eh, eċċessi huma li huma inqas minn dawk eh, tal-valuri inqas stringenti, ġri qabel ma nkunu nistgħu nilħu l-valuri ta' WHO hemm bżonn nassikuraw li aħna qegħdin niksbu u nikkonformaw mal-valuri limitu tagħna stess. Għal PM 2.5 nixtieq nfakkar li l-valuri limitu tal-Unjoni Ewropea japplikaw biss minn jannar ta' din is-sena għalhekk għad m'għandniex id-dejta għandna bżonn id-dejta sabiex ikonna sampa aktar ċara ta' fejn insabu għal dik li hija l konformità Il-programm ta' arja nadifa tal-Kummissjoni li ġi prezentat fl-2013 xifoka fuq il-kizba ta' konformita ma' l-standards ta' kwalità tal-arja sal-2020 mhux aktar tard. U sabiex tintuża d-direttiva nek reveduta sabiex l-emissjonijiet jonqsu sal-2030. Konna diġa diskutejni dan il-punt. U dan tip ta' tnaqqis ta' emissjonijiet ħajnaqqas imbagħad il-konċentrazzjonijiet tal-isfond tal-Unjoni Ewropea. Iżda aħna xorta waħda ħanżommu il-direttiva fuq il-kwalità tal-arja u l-valuri li qed jiġu reveduti. Hemm provi xjentifiċi fuq l-effetti eh, ta' tniġis tal-arja U WHO issa beda jirrevedi u jevalwa. Aħna ħankunu qegħdin nużaw dawn ir-reviżjonijiet meta jkunu disponibbli f'xi sente oħra u bħalma qed qabel għalissa irridu nassiguraw l ewwel net li l-istati membri kollha jikkonformaw mal-standards kurrenti qabel ma nieħdu passi addizzjonali biex nallinjaw ruħna mal-lini gwida tad WHO. u dan huwa skont l għanijiet taħna taħna taħt mm, is-seba. Taħt is-seba program. Iva, skużani, xed naqsmu naqra il-ħidma. Grazzi, Sur President. Mela, jina irrit najt u nammetti li jina nifem id-diffikultà tal-pozizjoni tal-Kommissjoni Jiena naf għal raġunijiet xjentifiċi li għandna bżonn ta' standards aktar ibsa. minna l-oħra niġu faċċati bir-realtà fil-post u stati membri li assolutament ma jikkonformawx ma' regoli preżenti. Aħseb wara ma' regoli iktar stretti tal-ġejjeni. Fil-fatti ħaġa stramba li isna qed nippremjaw l-istati membri tal mhumiex qed jikkonformaw mal-istandards kurrenti. li dan qed jillimita l-kapaċità tagħna stess li nifissaw limiti ola jew tal-standard ta' WHO. Mistoqsija tiegħi l kummissjoni hija din il-leġiżlazzjoni hija ħaġa waħda jiena nista' nimmaġina li mhix fattibbli minn perspettiva politika li wieħed jippreżenta standards aktar ibsin f'dan l-istadju. Iżda f'komunikazzjoni mal-Istati membri jina nimmaġina l-Kummissjoni tirreferi kontinwament għall linji gwida ta' WHO biex tinforma l-Istati membri li mandomx ikkonformaw biss mar regoli kurrenti tal-Unjoni Ewropea imma li f'dinja ideali pruvaw jikkonformaw mal inni gwida ola. Din hija xi ħaġa li titwassal minnaħa tal-Kummissjoni lill istati membri? Grazzi ħafna, Iva, assolutament Iva, u meta jina aktar kminijiet li aħna qed nikkomunikaw mal-Istati membri, fuq il-bazi addizzjonali u proċeduri ta' ksur, aħna qegħdin nitkellmu magħhom ma' reġuni, ma' autoritajiet lokali, ma' bliet. U għacċar, jahna jtin waslu punt, li fil-ġejjeni nishti ummorru li l-in biex nersqu aktar qrib għal lini gwida ta' WHO. Dan huwa dinja mira ċara fis-seba EAP meta aħna ippreżentajna il-programm tal- eh, tal-arja nadifa direttiva nek u l-lini gwida li prezentajna għal ċertu eh, elementi li nirġsu. Għax nkunu nistaw naqsu l-impat fuq is-saħħa bi 52% u din xi ħaġa li wkoll għarribna lej il-lini gwida ta' WHO. U la darba naraw li din hija xi ħaġa li titneda, nkunu nistgħu naraw ukoll ir revizjoni tal-ħidma ta' WHO fuq numru ta' elementi li nġsu fuq l-inni gwida. Umbat emmek nkunu staw najdu li Iva nkunu għedin nazaminaw dan il-provi kolla, umbat niddeċidu dwar jekk hemmx bżonn jew le, u jekk ikun hemm bżonn naraw jekk hemmx bżonn nirrevedu l-limiti tal-kwalità tal-arja li għandna bħalissa meta tħares ir-rapport tal-kwalità tal-arja fl-Ewropa nija xaħġa ħaġa li ġit eh, pubblikata riċentement, imma tista' tara li hemm ċertu ċifri, enfasi hemm lingwaġġ li huwa ċar ħafna li l-valuri ta' WHO fl-aħħar mill-aħħar huwa propju dak li niksbu grazzi. Thank you very much. Now Grazzi ħafna. Ma nafx il-Kummissjoni tistax twieġeb għal dawn l-ħar żewġ mistoqsijiet li semmejna. Naf li hemm l oħra għaddej għall parlament li diffiċli tattendi tnej. Mela dwar il-limiti tal-NO2 u l-punt 2 dwar il-limiti u tnaqqis tal-NO2 mill-karzi diesel. Tistaw tuna tweġiba xorta waħda, Iva mela. Issa dwar mistoqsija tlieta. Wara illi studjajna l-istati membri kollha li rapportaw ksur tal-limiti NO2 aħna bdejna proċeduri ta' ksur u qed nimmiraw l-isforzi tagħna fuq l-iktar espożizzjoni għolja għal dan it nġis daqs tal-popolazzjoni esposta u daqs ta' t-nġis, daw kumma kriterji għedin nużaw. U bħalissa dejjem l-evalwazzjonijiet tagħna bħala kummissjoni fil-żmien li segwa jista' jkun hemm setta proċeduri oħrajn illi jeffettwaw l-istati membri fil l-ksur li għaddej bħalissa jista jiġi imsaħħaħ jekk naraw il-miżuri nazzjonali għall ħuq tal-valuri mixtieqa mhux se jsarra fi frott. Din hija mistoqsija numru tlieta, issa l-mistoqsija numru seba' Anzi, mistoqsija numru 8 tikkorreġu l-ħal-kellima. Dwar it-naqis uh, ta' l-notu mill-karozzi diesel. Aħna dan diġa semmejnieh u il-Kummissjoni ħadmet għattabla ħabel biex nerġaw insaħħu il-fiduċa tal-konsumaturi il Issa anke biex nevitaw dan ulterjuri biex nevitaw b'mod partikolari il- xi perikli li saw jinħolqu fuq is-saħħa taċ-ċittadini u l-ambjent Ewropew. Aħna norbtu l-sforzi tagħna mal l-aħħar avvanzi u mill-2020 ħajkun hemm anki aġġornament annwali tal-teknoloġija użata għal riħu jkun hemm aġġornamenti minn hemm l-lem mela l-emissjonijiet reali hija biss parti mill-munita li tkun hemm sorveljanza, monitoraġġ u tisseħ tal-kuntestjar. Il-Kummissjoni qiegħda taħdem fuq proposti biex ikun revizjoni tal-leġislazzjoni sabiex id-din issir għafas iżjed kif ukoll sabiex nagħtu kaxxa tal-għodot adegwata għall awtoritajiet sabiex ikunu jistgħu jaġixxu meta jiltaqgħu ma' prodotti mhux siguri jew mhux adegwati. Rridu niċċaraw il-proċeduri ta' salvaguardja u diktar u inħarsu anke l-iskambju ta' informazzjoni fost l-awtoritajiet ta' forzat sejrin indirizzaw anki il-fat l istati membri ġidu jwettqu sorveljanza tas-suq u jagħmlu il-kontrolli meta dawn jitlu f'suq. Daħħar mhux l-inqas għandu jkun hemm iżittata tal komissjoni biex tintervjenu tiddeċiedi fuq l-azzjonijiet mittieħda mill-Istati membri dawn il-miżuri serin jiġu inklużi f'apposta proposta revizjoni tal- għafas u għafas li għandu appuntu iġi adottat fil-ġejni għarib. Sadan it tant ħan għedin nisimaw l-opinjonijiet espressi u azzjonijiet potenzjali oħrajn, inklużi dawk tal-bżon ta' sistema ta' monitoraġġ effettiva jew korp ta' ċertifikazzjoni indipendenti. Aħna lesti naraw l-alternativi li jista' jkun hemm proposti l-fattibilità u n ta' dawn l-alternativi kollha sabiex ikollna diskussjoni informata. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna ma nafx jekk hawn some sostijiet. It seems, no? Ok. Eh, Mhux il-każ, mela nirringrazzjaw il-Kommissjoni. U nagħlqu bekk il-laqgħa tal-Kumitat Envi il-laqa jmiss nar l nar it-3 ta' Deċembru mill-laqa konġunta mal-Kumitat Agri u mbagħad fl-14 ta' Deċembru hemm il-laqa straordinarja ta' Strasburgu. Grazzi ħafna.